għal President tal-Parlament Ewropew. Naddu l punt li jmiss l-elezzjoni tal-Viċi President. Parlament Ewropejskiego proponuje fuq l-elezzjoni tal-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew xtaqt niproponi skadenza għal nominazzjonijiet tas-sija ta' nofsinhar nominazzjonijiet għandhom ikunu komunikati lill-Viċi Segretarju Ġenerali 001.101 panoramic space tal fil-biniet Louise Weiss. Nassumi li kollox huwa ċar. Is-seduta hija sospiża u ħankomplu fit-tlieta. Congratulations. Okay. It's fine. Okay. Thank you.